So welcome everyone. We will start today somehow quite punctual. Uh, Nibdaw jekk jogħġobkom ħassoltu l-ewwel punt fuq l-aġenda, l-adozzjoni fuq l-aġenda, l-għand tal-aġenda, mat nara ħadd kontra, ġifieri approvata. Il-punt numru 2 fuq l-aġenda huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-20 ta' frar 2014, 24 ta' frar 2014 u 3 ta' marzu 2014. approvati. U issa naddu għal punt ewlieni tal-aġenda tagħna l-iskambju ta' femiet mal-Ministru tal-Finanzi tal-Litwanja u l-Gvernatur tal-Bank tal-Litwanja. Nixtieq nagħti merħba l Ministru l-Gvernatur għal dan iskambju ta' femit fuq l-adozzjoni possibbli tal-euro mill-Litwanja. Bħalma tafu l-koll Il-Litwanja huwa l-Istat membru li jmiss li ma mistenni li adotta l-euro mill-ewwel ta' jannar tal-2015. U għal dan l-an għanna l-pjaċiru l-onur li għanna dan l-iskambju ta' femijiet mal-Ministru kif ukoll mal-Gvernatur. Il-rapporter deċiżjoni formali li tittieħed mill-Kumitat Ekon il-ġdid fil-Parlament bil-mandat il-ġdid Il-Kumitat Ekon qed jagħmel ix-xogħol ta' tħejja għal din il-proċedura. Dan ix-xogħol informali ta' tħejja isir minn rapporter minn Sur Werner Langen u issa wasalna l-votazzjoni għal rapport ta' qabel ta' Ekon ta' 7 ta' April. Dan ir-rapport misser jitressa għamel f'dan il-mandat fil-plenarja imma ħajkun xogħol pendenti li imbat ikun hemm laqa politika ta' nhar it-tnejn li jrid jiġi konfermat il-ġdid mill-Kumitat Ekon il-ġdid. Il-Parlament il-ġdid u l-Kumitat Ekon il-ġdid iridu formalment indirizzaw dan ir-rapport bħala urġenza fil-bidu ta' Lulju biex imbagħad jgħaddu għall adozzjoni fil-plenarja nhar l-14 sa 17 ta' Lulju ta' din is-sena. Il-preżentazzjoni tal-abbosta rapport ta' Surven Langen ħajimxi eżattament wara dan l-iskambju ta' femijiet. Naddi sa' mikrofonu l-Ministru u iktar qoddim naddi l-mikrofonu l-Gvernatur. Thank you very much, Mr. President. Grazie ħafna, President. Permetti li l-ewwel nitkellem l-iktar lingwa sabiħa l-sin twelidi l-Litwan. Ah, wonderful. <laughs> Dġej Gerbemi, Europos Parlamento narei ekon e komiteto nariai. E Man didžiulė garbė būti šiame komitete turbūt. Jena għandi unur kbir illi nieħu sem f'din il-laqa edha jgħatawna kattilet darba, l-ewel darbtejn jena ġejt bħala membru ta' l-Ekofin bħala president tal-Ekofin. Jena nirrapprezenta parti zaħira tal-Europa importanti ħafna lija, l-Litwanja ja pajizi, l-Litwanja eh, hija uh, membru affidabli tal-Unjoni Ewropea, stat membru illi organizzat il-ħidma tagħha fl-Unjoni Ewropea, menu dak illi aħna stajna eh, namlu waqt il-laqa tal ekofinu l-lum irrit nurikom illi il litwania hija eh, membru tal-Unjoni Ewropea, membru sħiħ tal-Unjoni, stat membru illi jixtieq illi jissiħeb fl-Unjoni Monetarja Ewropea u eh, s-sir it-19 il-pajis illi kolla l-euro bħala monita etz um, nazjonali dan huwa pars importanti għall litwania ma mhux biss għall-Unjoni Ewropea u koll u eh, il-pajis tiegħi Permezz ta' dan il-pass irrit jgħin l-Unjoni Ewropea issir aktar b'saħħitha u hija għal din ir-raġuni illi aħna nixtiequ eh, nidħlu fiż-żona euro eh, b'mod miftuħ u sot fl-istess ħin. ċertu data illi jiena nixtieq naqsam ma'kom. Eh, tqasmet xi ftit informazzjoni qabel il-laqgħa tal-Kumitat Ekon u eh, wieħed mill-punti ewlenin li rridu nisqu fuqhom fid-diskussjoni tal-lum hija l-idea tiegħi li jiena rrid naqsam magħkom li il litwania hija fil ferma tiegħi lesta li tadotta l-euro u tidħol fiż-żona euro. Aħna mhux se nieħdu biss il-benefiċċji imma anki wkoll l-impenji. Pajjiż uh, eh, eh, daw li rridu jkunu segwiti minn kull pajjiż ta' żona euro Eh, zona li qiegħda tikber mhux ħażin hemm 18 il-pajjiż diġà fiha u aħna nixtieq nkunu 19 il-wieħed. Hemm ħafna membri oħrajn li ssieħbu fl-Unjoni fiż-żona euro huwa parti wkoll mill-ISM u l-Unjoni Bankarja li aħna dimna fih mod attiv biex noħolquh imma anki l-sorveljanza ta' budgetarja u l-kriterja taħt il-tupek, l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet tal-kumpat fiskali u hawnhekk nixtieq ngħid illi għadna ma minnix ix-xogħol kollu li kellu jsir. Għanna ħafna xogħol li għad irid isir u dan nistgħu nitkellmu dwarhom meta jkun hemm is-CSR, rakkomandazzjoni speċifiċi pajjiż pajjiż, speċjalment numru wieħed il qasam fiskali li għadu irrit jintem minn ħatana. Il-politika fiskali fil-Litwanja kienet waħda stretta u produttiva għaliex ħriġna minn 10% deficit fl-2009 sal-istimi tagħna u tal-IMF issa niżlu u saru 2.5% fl-2013. Tumru ma' ċifri preliminari li għadhom ma sarux ma' l-Eurostat, ħajkonna iktar ċifri l-qoddim, iżda huwa provat din il-pozizjoni fiskali approvata, l-inflazzjoni moderata, il-fiduċa fil-politiki Litwani huma wkoll riflessi fir-rati baxxi ta' limax. Issa, fir rigward il-futur tagħna aħna nikkonsidraw illi l-adozzjoni tal-euro mhix il-punt tal-wasla tagħna l-aħħar punt ta' wasla tagħna hija waqfa fejn aħna rridu nħejju roħna sabiex inkomplu nimxu l-qoddim li konna żviluppi ekonomiċi. U f'dan ir-rigward ovvjament għandna l-kriterji ta' Maastricht li mhux biss aħna qed nikunu konformi miegħu għal numru ta' ċifri skont it-Trattat ta' Maastricht bħalissa imma anke fir-rigward is-sostenibilità qegħdin naħdmu. Naħseb li għandna evidenza tajba ta' x'inhuma l-intenzjonijiet tagħna biex inkunu sostenibbli fil-politiki tagħna tal-preżent. Biex bekk ikonna miżuri ta' politika attiva foqsma differenti tal-iżviluppi ekonomiċi tagħna is-settur tal-enerġija, ir-riformi, kif tistgħu taraw fil-dokumenti li qassamnilkom, wieħed mill-proġetti ewlenin, proġett importanti għalina, prinċipali huwa il-terminal tal-LNG, il-gas naturali likwefat, li għandu jintemsa sa din is-sena u dan għandu jisolvi l-problema tal-monopoli tal-forniment tal-gas mill-Litwanja mill-Gazprom li nindependu fuqhom bħalissa anke fir-rigward is-sistemi tagħna ninabtuhom man-netwerks Ewropej biex ikun hemm sinerġija imma anke l-programm ta' rinnovazzjoni tal-bini pubbliku tal-appartamenti pubbliċi li joħloq li solvi problema kbira lina li semmi diġa fl-abbozz tar-rapporti tal-kollega Werner Langen. Titkellmu dwar l-efficienza tal-enerġija li huwa xi ħaġa li għadna ma ksibniex biżejjed daqshekk kemm xtaqna, imma anke biex inħarsu l-ambjent. Dan il-qasam qegħdin nindirizzaw ħamin ħafna passi l qoddim biex intejbu l-pjanar territorjali, il-proċedura ta' insolvenza, diġà bdejna nimplementaw l-insolvenza tal-persuni fiżiċi li hija xaġa ġdida innovattiva fl-Litwanja għanna u koll l-emendi għal kodiċi tal-impigi li tiġi diskuss fil-parlament u naħseb illi dan juri li aħna rridu li il-negozji jkunu aktar favur l-ambjent. Aħna ħadna wkoll riformi fiskali strutturali fil-riformi tan-nefqa soċjali, ressaqna fondi soċjali għal municipalitajiet biex bekk huma jkollhom iktar kontroll li ħalsu l-flejjes biss il-dak li għandhom bżonn dawn il-flejjes. Dan wera li kien effiċjenti f'ħames municipalitajiet u issa stendejna dan kollu lit territorju kollu, li twan miżuri għat titjib tal-amministrazzjoni tat-taxxa huwa l-aħħar punt li nixtieq nisħaq. Fuqu aħna qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol bir-reqqa anke jekk maħniex konformi ma' rekwiżiti ta' CSRs tal-introduzzjoni tat-taxxa, imma anke minn naħa tal-introjtu tal-pożizzjoni fiskali tagħna dan huwa importanti ħafna lina u aħna qed nagħmlu kull sforz possibbli biex intibu l-ġbir tat-taxxa. Nista' nserħilkom raskom li aħna qed naraw perspettiva tajba għal pajjiżna fiż-żona euro ikun ta' benefiċċju kbir għalina itejjeb l-investiment isaħħaħ it-kabbir ekonomiku tagħna u dan tagħna l-intejbu l ħajja lajxin ta' ċittadini tagħna. Grazzi tal-attenzjoni, issa forsi President nistgħu ngħaddu l-mikrofonu lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Litwan biex jitkellem dwar xi aspetti tekniċi. Grazzi. Iva, wasanna dan il-moment, issa l-mikrofonu għal tu. Grazzi, President. Membri onorevoli, napprezza din l-opportunità biex intikom aġġornament ġdid tal-ekonomija Litwana u anke kif fiexinu għaddej settur finanzjarju, nemmen li diskussjoni tal-lum, ser ti kontribwixi biex ikonna vizjoni interistituzjonali. Nishtiq nifoka fuq il-kwistjonijiet li huma rib il-mandat tal-Bank Ċentrali. L-ewwel net. Nixtieq nitkellem dwar kif l-ekonomija Litwana rreaġixxiet għal kriżi. It-tieni, kif naraw jkun hemm stabbiltà tal-prezzijiet għaliex din hija kwistjoni li torbot ħafna mal-Bank Ċentrali. U t-tielet u l-aħħar punt kif is-settur finanzjarju jider li huwa msawwar bħalissa. L-ekonomija Litwanja rbeljat malajr wara l-kriżi u dan juri rati ta' tkabbir b'saħħithom il-livell ta' qabel il-kriżi ta' rendimenti fiskali ħaj nabżuħ din is-sena anki iż-żieda kumulattiva tal-prodott gross domestiku minn 2009 l-hawn kien iktar minn 15%. L-elementi essenzjali tal-istrateġija ta' ġustament kienu eh, tweġiba politika bil-qoddim, stabilta finanzjarja imsaħħa u flessibilta ekonomika. Il-bilanċar mill ġdid ekonomiku ġi appoġġat minn flessibilta tas-suq tal-prodott kif ukoll tal-impigi, il-kontijiet kurrenti bħalissa u qrib il-bilanċ, il-kompetittività tiebet segwita minn aġġustamenti sostanzjali fil-kostijiet tal-impigi għal kull unità, l-irkupru ekonomiku kien immexxi mis-settur tal-kummerċ, il-domanda domestika kienet mxiet tajjeb ħafna, speċjalment fil- tieni nofs ta' sena li għaddiet u anke din is-sena. L-esportazzjoni reali huma 40% ola mill-leqel eh, rati ta' qabel il-kriżi, il-qat kważi naqas bin-nofs mill-leqel parti tal-kriżi u bħalissa hija madwar il-medja ta' zona euro. Il-proċess ta' ġustament konferma li l-istruttura ekonomika fil-Litwanja hija waħda flessibbli biżejjed biex topera taħt ir-reġim ta' rata ta' kambju fiss. Ikkonferma wkoll il-kapaċità li aħna naġġustaw il-politiki meta dan ikun meħtieġ. Issa kentejn dwar is-sostenibilità tal-inflazzjoni. Il-pressjoni tal-prezzijiet domestiċi żammejnihom b'saħħa u anke l-inflazzjoni hija inqas mill-kriterji ta' stabilità tal-prezzijiet. L-inflazzjoni annwali medja hija mistennija li tibqa l-0.7% fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-2014. Insa fir-rigward is-sostenibilità fuq medda medja ta' żmien il-stampa li għandna u iktar ta' tħeġġiġ meta mqabbel ma' modi. immoddi Il-prevenzjoni effettiva tal-iżviluppi mhux sostenibbli tal-prezzijiet tal-assi ser ikunu żgurati mill-lodot makroprudenzjali. L-impatt tal-xokkijiet tal-prezz globali fil-Litwanja huwa ola relativament minħabba sem ola ta' prezzijiet tal-materja prima kif ukoll tal-ikel fil-qafas tal-konsumatur tagħna madanakollu minħabba l-konverġenza tal-introjtu li għaddej bħalissa rajna li beda jmajna. Kif semma l-Ministru fil-prezentazzjoni tiegħu hemm ukoll inizjattivi ta' politika importanti li d-dejn bħalissa li ħajnaqsu l-intensità tal-enerġija fil-waqt li jżidu diversifikazzjoni ta' lejun tal-enerġija fl-istess ħin. Dawn l-inizjattivi fostom il-qasam ta' djar, innovazzjoni, il-terminal tal-gas naturali likwifat, l-integrazzjoni tal-struttura Ewropea tal-enerġija, l-unbundling tal-forniment tal-gas, il-networks ta' distribuzzjoni, da' kollu li huwa appoġġat mill-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar kentejn dwar is-settur finanzjarju. Fil-waqt li hemm iktar kriterji ta' konverġenza speċifiċi biex ikun hemm iktar attenzjoni fuq il-fragilitajiet tas-settur finanzjarju, il-kriżi fakritna dwar l-interkonnessjoniet importanti li hemm bejn is-settur finanzjarju u l-ekonomija reali. Fil-waqt li għamna ħna namlu valwatazzjoni ta' sostenibilità ekonomika u l-konverġenza ekonomika tfadlinna x'naqtfu fuq kwistjonijiet tas settur finanzjarju. Is-settur finanzjarju Litwan huwa dominat mill-sistema bankarja bil-beħ bl-imnu tradizjonali. Is-settur bankarju mhux ta' daqs kbir u l-kontijiet bankari jammontaw għal 65% tal-GDP. L-istruttura ta' finanzjament hija orjentata domestikament, il-banek jifinanzjaw li l infusom permezz l-iktar ta' depositi, proporzjon tal-self għal kull depozitu ta' 107%. Is-sem tad depoziti ta' nies mhux residenti fil-pajjiż huwa żgħir 3% biss u diversifikat ġeografikament. Is-settur bankarju huwa kapitalizzat u fih ħafna likwidità, is-settur bankarju għandu iktar mill-doppju tal-kapital kif meħtieġ mill-regolatur mill-Bank tal-Litwanja u kważi Dan kollu huma tal l kwalità, ġifieri 99% huma tal-livell numru wieħed. Imma self li ma tantx kienet irrendi kienu qegħdin inaqsu u bħalissa korrentament huma għal 10.7% bejn 10 u 11% ġifiri. il kondizjoni ta' self elbu għal normal u memx eh, diffikultajiet li qed joħonqu tkabbir minħabba id-dejn. Il-dejn fis-settur privat fil-Litwanja huwa t-tieni l-iktar baxx fl-Unjoni Ewropea madwar 43% tal-GDP nominali. Il-portafol ta' self mistenni jiżdied madwar 3% din is-sena. L-istħarriġ tal-Bank tal-Litwanja ma jindikawx ukoll diffikultajiet ta' qotja ta' kreditu minnaħa tal-forniment. L-odda makroprudenzjali komprensivi ma' importanti biex nevitaw se prassi ta' self mux sostenibli. Aħna fil-Litwanja għanna il-rekwiziti ta' self, tal-ammortizzar ta' self, il-proporzjon ta' dejn għall-introjtu u anke self għal kol valur Il-Bank tal-Litwanja ħaj jissieħab ma l-ISM, ma l-SSM, il mekanizmu Uniku ta' Supervizjoni, mid-data ta' ta' fil-zona euro, kif edna l-sistema tagħna, is-settur finanzjarju tagħna hija għada tajba valwajna il riski residwali kif ukoll m'hemmx problemi ta' wirt tal-assi. Nieqaf hawnhekk u lest wieġeb il-mistoqsijiet ta' Grazie. Indeed, uh, Mr. Governor. Grazie, ħafna. Għanna soċ kellima, soċ membri li jishti u ipadulek xim mistoqsijiet. Il-ministru u il-gvernatur nitlobkom li tikordina bejnitkom min se jirrispondi xiex biex ma nirrepetux. Il-rapporter ħajibda sur Langen. Grazzi ħafna. L-għennet nixtieq ngħid li jiena verament sodisfatt nara li l-Litwania tixtieq tissieħeb maż-żona tal-Euro. Din ħaġa pożittiva x'dan l-aħħar sentejn kien hemm ħafna diskors dwar il żona tal-Euro hekk dix kienet se kampax jew le. U dan id-diskors din id-dibattitu sa għadda, ġifir il-membri l-ġodda dejjem l-estin il-qawum. Issa, fuq il-rapport, nir-ingrazzjak għal dan il-rapport, u l-aħħar rapport tal-IMF tal-bidu ta' Marċu huwa wieħed pożittiv dwar il-Litwanja. Il-Litwanja għandha l-intenzjoni anzi diġa' hemm il-miri kollha biex tkun tista' tagħmel tranzizzjoni mingħajr problemi fiż-żona tal-euro. Nafu ġifiri li jem baqda baxi problemi fil-swiq finanzjarji u jekk jena minix sejjer zbal fil 2009 il- gsp tal litwania nizel b'xi 15.8% u eh, il-problema ġiet meluba fuq dan Fl-istess ħin hemm qabża kbira bejn il-pagi u l-produttività. Din problemi li qed jiffaċċjaw pajjiżi tal-Ewropa tan-nofsinhar li mill-lider ukoll sabu l-kaptu tiegħu dan fil-Litwanja. Għalhekk f'pajjiżkom kif irnexxilkom intom telbu dawn il-problemi f'daqseg eh, qasir żmien? L-ewwel mistoqsija tiegħi kienet dik it-tieni waħda għal-gvernatur fil-fatt it-tieni mistoqsija tiegħi. il-banek, il-settur tal-banek, ma nħobx nuża l-industrija tal-banek għax ma jiproduċu xej il-banek, imma il-banek f'pajjiżkom huma dipendenti ħafna fuq il-banek ta' l-Skandinavja. Dawn per eżempju il-banek tal-Izvezja, peress li l-Izvezja miex membru tal-zona tal-Euro, imma mħabba deċizjoni politika mux għax mumiex eh, tal-livell tal-zona tal-Euro daw baqaw barra. Iġifiri il-banek ta' issa se eh, anki il-banek tal-Iskandinav se jkunu eh, u koll mitħla ta' kif, kif se jitħlu. Jista jkun hemm problemi iktar speċifiċi għal fatt li s-settur ta'kom ovvjament huwa l-parti il-maġġoranza tiegħu huwa il-banek tal-Skandinavja, ġifieri kif taraw din il-problema. Iva, grazzi Werner għal din il-mistoqsija importanti. Is-sitwazzjoni dwar il-pagi, is-suq tax-xogħol, hija kwistjoni importanti ħafna għalina minħabba il-fatt sempliċi li aħna għanna pajjiż fejn il-xogħol ma għadu irħis cheap labor. Iva, hemm pajjiżi li joffru xogħol għal inqas prezz, imma peress li għandna livell oli tal-edukazzjoni li aħna writna eh, matul is-snin, is-snin, dan jikkomplementa il- l-affarijiet pozittivi tal-suq tax-xogħol tagħna. Jiġifieri il-workforce tagħna rridu naraw kif dejjem nużawha mod effiċjenti. Kenna imma tkabbir mhux ikkontrollat ta' dawn il-salari qabel l-2008. Dawn kienu jolow ħafna drabi, kienu jolow ħafna, kienu eh, eh, żewġ ċifri jitilgħu li anki jekk kienu inqas minn xi pajjiżi oħra li huma ġar ġirin tagħna, ma xorta kellna tkabbir sostanzjali. u mbagħad kellna l-iżvalutar intern proċess verament tafsa ta' qalb għax il-imħabba li aħna konna pegged, konna mqablina binati mal-euro. Anki fil-qabel il-2 ta' frar l-2002 konna aħna binati mad-dollaru. U għal pajjiż zaħir paltana b'ekonomija miftuħa konna veru attenti biex aħna ma mmorrux il-baħar. Imma ma kenna ma kenniex alternativa oħra Eh, biss kena stajna biss noħorġu mill-problemi biex meta naqsu biss il-pagi fil-settur privat u anki pubbliku. Ovvjament, maħabba settur privat għatanna xie kazijiet fil-qrati, mħabba dan it-naqis fil-pagi u naħseb li huwa fl-interess tagħna fiż-żona tal-Euro u fil-Ewropa ċifiri il-pajizi li huma abbinati bl-istess mod li ikonna xi forma ta' manwal biex inkunu nafu kif naġixxu f'każ li jridu nagħmlu żvalutar intern. Fil-settur pubbliku kellna aġġustamenti b'żewġ modi. Aw kien hemm min ovvjament kellu jibat il- li jgħat essenzja l nies u dan ġab iktar migrazzjoni u fċerti kumpanniji oħra fil-settur privat daw em, naqsu il-pagi u wisset naraw li dawn umma li veru irpiljaw. Ġifiri din kienet lezzjoni tajba li talmu eh, il-negozjanti il fil-Litwania. Fil L-esperienza jgħada għada friska. U tajjeb li ma ninsawomx sa ikun għaddej dan iż-żmien tajjeb li nimplementaw issa il-prassi tajba. Ġifieri settur kemm pubbliku kif ukoll privat. Anki meta wieħed iqis il-regolamenti u liġi tax-xogħol. Meta wieħed jitkellem fuq bejn it-tkabbir ta' bejn 5 u tas-salarji fil-Litwanja u fl-ekonomija ta' Litwanja, fiż-żewġ setturi li dan huwa akkumpanjat ma tkabir fil-produttività, naħseb li hawnhekk is-settur pubbliku għandu rwol importanti pereżempju tnaqis tal-enerġija joħloq ukoll kondizzjonijiet aħjar biex in-nies kunu jistgħu jidukaw ruhom aħjar, mhux biss fil-Litwanja qed ngħin imma kif l-Ewropa U fl-aħħar mill-aħħar l-adozzjoni tal juro naħseb huwa fattur ieħor, mhux il-fattur prinċipali imma sejjejn is-sitwazzjoni fil-suq tax-xogħol. Il-konverġenza iġifiri anki ta' salarji tagħna għall medja Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, għanna situazzjoni interessanti il-fatt li l-banek tal-Iskandinavja huma dominanti fis-settur bankarju tagħna xi design fil-mija tal-banek tagħna il proprjetarji tagħhom huma banek Skandinavi. U t-tielet l-ikbar sussidjarji jekk aħna nidħlu fiż-żona tal-Euro, ġifiri inkunu parti mill dan il-mekkanizmu ta' supervizjoni uniku ikunem ovvjament ikunu ikonna supervizjoni tal-ICB, imma nista' ngħidilkom li aħna n-esperjenza veru qawwija ta' kooperazzjoni bejn il-supervizjoni li ssir min-naħa tal-Litwanja u dik tal-Skandinavja, eh, speċjalment tal-Iżvezja. Anki matul dawk l-10 snin ta' kooperazzjoni bejnietna, aħna rnexxina noħol u model uniku mekkanizmu ta' supervizjoni tal-Baltiku ta' Tramuntana. Iġifiri, aħna settur finanzjarju, il-banek namlu supervizjoni fl-imkien mal-kollegi tal-Izvezja. Ġifiri, issa, wara li tħalna fl-SSM, sen komplu bl-istess modell. Ħanaħdmu fuq l-istess modell. Anki jekk ikonna maħna in-nies tal-ICB Grazzi ħafna, sur gvernatur, issa għal l-essendi, issur għada. Grazzi. Jiena ninħossni gburi li qiegħed maqom hawnhekk illum. Verament ta' sisfazzjon għalija li hemm pajjiżi Ewropej li jistgħu iżommu kelmithom dwar ċertu ftejimiet. kejja diffikultajiet il litwania fl-2007 kella tħadda dawn il-kriteri Ewropej, imma fil-frattemp kena l-krizi u l litwania irnexxi la telep dan il-Maltemp kollu u verament jina sodisfatt il-fat li l-Litwanja lesta li tissieħeb u nispera li l-żewġ pajjiżi oħra Baltiċi kunu jistgħu wkoll jissieħbu maż-żona tal juro Issa l mistoqsija tiegħi. In-nies, in-nies normali fin litwania kif jaħsbuha fuq dan il-pjan? In-nies tal-pubbliku, x'kif x'qegħdin jgħidu fuq dan? Intom ħsibtu fuq ir-riskju li jolow il-prezzijiet? X'iżuri intom bisibkom tieħdu biex tevitaw li il-prezzijiet jolow? Fl-Estonja u fil-Latvja hemm politika ta' sigurtà, aspett politika ta' sigurtà l-adozzjoni tal-Euro u wara dak li rajna li ġara fil-Ukranja, intom taħsbu li l-entużjażmu tan-nies se jkun ikbar? meta għet iqis l-adozzjoni tal-euro, madana kollu nerġa' ntenni u ngħid li jiena verament kuntent, sodisfatt anki għal fatt li għamiltu verament ħafna xogħol u l-grupp tiegħi jgħat jappoġġjakom fix xol għamiltu. Grazzi. Grazzi għal dawn il-klim sbieħ tiegħek li ija huwa minnu li tlet pajjiżi tal-Baltiku jiffurmaw zona ekonomika. Nista' ngħidula eh, sub-area ġifiri parti mill-reġjun ekonomiku tal-zona tal-Euro. Aħna nasbu li dan huwa wieħed mill-fatturi għalina sabiex nissieħbu mill-aktar fis fil-żona. Dwar mis-soqsijiet. Dwar mis-soqsijiet ta'kom u l-opinjoni tal-opinjoni pubblika kif eh, dejjem ġara fil-pajjiżi li siħbu fil-żona euro, wara li nħolqot żona euro, in-nies ikunu naqra kauti, dejjem ikunu kauti, ma naħseb illi nistaw nirrepetu eh, l-istorja l-Estonja fejn fl-2011, l-2012, fejn kienu madwar 40 jew 45% tal-persuni li kienu favur l-euro, bat fit-tmim tal-2013 kienu 78% tal-popolazzjoni li kienu favur l-euro, ġifiri l-Estonja uh, eh, deġa uh, eh, kisbet il frot tal-adozzjoni tal-euro dan huwa riżultat tajjeb għal Latvja u anki għalina waħna se nippruvaw nelbu eh, din l-eżitazzjoni mhux permezz tal-propaganda imma permezz ta' kampanja ta' informazzjoni din idejnija diġa u eh, aħna se natu din l-informazzjoni waqt kampanja fit-tieni parti ta' din is-sena u naħseb illi sejjer nexxilna biex insaħħu in, in eh, l-opinjoni pozittiva uh, eh, tal-pubbliku favur l-euro. Il, uh, L-aħbar tajba hija li aħna għanna ġar illi eh, daħlu fl-euro fil-31 ta' jannar, anzi fl-ewel ta' jannar ta' din is-sena u diġà nistgħu naraw jekk olew il-prezzijiet jew le dan huwa eżempju reali illi wieħed jista' jurieħ lil ċittadini normali u ma jistgħu imorru eh, l latvja għaliex issa m'hemmx eh, frontieri kif kien ikonna qabel fl-Ewropa u Il-sistema ta' kontrolli ovvjament se tkun hemm aħna ħloqna eh, sistema ta' istituzzjoni tal-istat imma anki assoċjazzjonijiet mhux mis-settur governattiv u allokajna ammont ta' flus biex eh, inħalsu lura xi spejjeż għal xi spejjeż li se jagħmlu dawn l-assoċjazzjonijiet biex ikun hemm mekkaniżmu ta' kontroll strett. Eh, aħna ma nistawx inwaqfu il-prezzijiet milli jiżviluppaw billi jolew jew jonqsu għaliex dak ikun żball ekonomiku wieħed ma jistax eh, xekkel l-iżvilupp tal-prezzijiet għaliex inkella ikollok eh, il-prezzijiet li ikunu artifiċjali wara. Aħna ma rridux illi ikun hemm xi żviluppi sfavorevoli fil- prezzijiet, għalek aħna il-prezzijiet nħalluhom jevolvu naturalment kif kienu jagħmlu qabel, imma il-ċittadini normali għandhom jaddattaw ruħom għal prezzijiet uh, munita ġdida u eh, għalek uh, aħna se jkunem il-prezzijiet il li jidru bil-monita li kena qabel. Uh, nibdew din is-sistema ta' awissu f'awissu ta' din is-sena sa' sitt xhur wara illi uh, jidħol l-euro. Naħseb hekk ikun biżejjed imbagħad l-aħħar mistoqsija. Le, jena kieku ma najċ, ma nix nużaw il-situazzjoni tal-Ukrajina sempliciment biex indawru l-opinjoni publika favur l-euro. Naħseb illi il-situazzjoni illi em bħalissa fil-qalba tal-Europa se ġiel lill-ċittadini jaħsbu dbar fejn qegħdin neħxu, eh, x'inhi l-istorja tagħna, x'inhuma l-istennijiet tagħna, x'inhuma l-valuri tagħna u x'inhu l ġejjini tal-Ewropa kollha kemm Iva, ti permetti li nishti inżid xi ħaġa fuq il-perspettivi tal-inflazzjoni tal litwania kif diġà qed qed naraw previżjoni ta' 0.7 fil-mija din is-sena, ċifri tagħna juru li fl-2015 l-inflazzjoni tista' tkun ta' xi 1.5 fil-mija sa 1.9 fil-mija fil-2016 Ġifiri, mem lebda raġuni li wieħed jimmaġina li l-prezzijiet se jgħalaw ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Għannom tal-alde, is-sur Timosa. Grazzi ħafna, President, l-ewwel net nishtiq nirringrazzja l awtoritajiet tal-Litwanja tal-li aċċettaw li jiġu jiltaqgħu magħna hawnhekk, jiena sodisfatt il-fat li hemm eh, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jixtiequ jsibu mal-żona tal-Euro aħna nafu li din mhix xi dinja perfetta tagħna, imma tajjeb li nistgħu ngħidu li hemm pajjiżi li qegħdin sejrin tajjeb u jagħmlu sforzi kbar biex jissieħbu maż-żona tal-Euro u ikollom il-munita unika. Għandi mistoqsija waħda biss nishtiq inkun naf kif taħsbuha fuq l-Unjoni Bankarja, kif qed tiġi imfassla bħalissa. Kif smajna, il-banek tal-Iskandinavja huma importanti f'pajjiżek. U xtaqt inkun naf kif taħsbuha intom ġifiri kif nistaw intejbu s situazzjoni li intom se tkunu situazzjoni tajba li edin pajis fil- fil-euro u il-settur bankarju jiddependi fuq l iżvezja eh, fejn eh, pajis li mhuwiex membru ta' zona tal-euro. Nixtieq ukoll inkun naf jekk l-Litwanja qed tħaddan ir-regola tad-deb u l fiskal Compact imħabba l-prezzijiet tal-futur. Forsi tista' tgħidilna ftit kif edin taħdmu palissa l-pressib tajbin taqom. Iva, grazzi ħafna mistoqsijiet tiegħek mela l-Unjoni Bankarja l-ewwel. Ħanejdlek jiena kont preżenti meta imbdi dan il meta beda dan il-kompromess kont il-President tal-Kunsil tal-Efokin fit-18 ta' Deċembru tal-2013 sena l-oħra, ġifri kien kompromess imma kien ukoll e, ftejim bil. Issa naf li it trealgi huma diffiċli mal-Parlament Ewropew Imma sa ċertu punt nista' ngħidlek li jiena dan il-proċess li noħolqu il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni l sarem bħala proċess uniku fl-Ewropa. L-ewwel darba li qed isir proċess bħal dan. Nafu li qabel kenna l-Eurogroup Plus u x-xogħol tal-Eurogroup Plus. Ġifri kenna il-Ministri tal-Eurogroup jiltaqgħu ma' l-Ministri tal-Finanzi ta' li mhumiex parti minn din iż-żona u l-membri tal-Parlament Ewropew u kienu jiddiskutu l-ftejimiet intergovernamentali. Naf li din kienet proċedura li kienet tħasseb mhux ftit il-membri tal-Parlament. Eh, hekk kien isir qabel U ħafna drabi kienu il-gvernijiet li jiddeċidu għax kienet laqan intergovernamentali wara kollox, imma l-opinjoni ġenerali, l-opinjoni ġenerali kienet li l-Parlament Ewropew kellu jkun involut f'dan kollu. U naħseb li din il-struttura ta' żewġ pilastri tal-SRM hija l-lakuna li baqa fil-Unjoni Bankarja jkun daħlu lila nkunu nistgħu nimxu l qoddim u bekk nkunu nistgħu naslu għal maqom il-membri tal-Parlament Ewropew u kol nikkonsidraw il-fema tal-Kummissjoni Ewropea ġifiri il-tielet partiċipant fit-trialogu u naħseb li issa qegħdin rib ħafna ta' xi ħaġa li se tkun ta' beneficju l-istati membri kollha is-suq uniku kollu imma <laughs> wara kollox in-nies Ewropej. Issa fuq il-Fiscal Compact aħna qegħdin fil-proċess nippreparaw il-liġi dwar il-Fiscal Compact, ġifi kif se namlu trasposizjoni ta' din, dan il-regolament fil-liġi fil liġi tal litwania Diġa kena att ta' disċiplina fiskali li ġiet adottata fl-2007 u diġa kena ċertu regoli ta' ċifri anki biex nikkontrollaw ftit l-infiq tal-budget. U dan diġa en din il-liġi diġa għenet inrasnu ċertu infiq u noħol u din ix-xejra fid-deficit pubbliku imma inti tista taqra dan kollu fil-handouts li aħna qassamnilkom li minn 9 fil 100 fl-2009 niżilna għal xi tnejn 1.9 fil-mija eh, kif qed nimmaġinaw sal-2016. Imma nafu li għadba ħafna xi jsir f'dan il-qasam u issa qegħdin naraw li konna qafas fiskali għal finanzi municipali li mhux daqshekk ta' barra minna ma jkonniex dan il it-tip ta' proċedura. Imma biex aħna nraznu li konna ċertu riżultati mhux mistennija fl-ħar tas-sena, nixtiequ ndaħlu din il-proċedura. Iġifiri sal l-ħarifa ta' din is-sena biex il budget ta' sena diħla jkun diġà qed jimxi ma' din il-proċedura. U l-Fiscal Compact se jidħol fil-liġi eh, tal-Litwanja din is-sena stess qabel nidħlu fiż-żona tal-Euro għax din hija xi ħaġa indispensabbli. Forsi l-gvernatur jixtieq iżid eh, xi ħaġa fuq il-banek eh, tal-Iżvezja iva. Kif diġa qed qabel jiena naħseb li aħna se nkomplu bil-modell li għanna palissa ġifiri il-mod kif nikkooperaw e, e, bejn il-supervizorju nazzjonali u dak tal-Iżvezja. Ovvjament, dan kollu se jkonna u koll l-ICB maħna. U naħseb jista jaħdem model pal dan bil-partiċipazzjoni tal-ICB. Nistgħu inkomplu pal qabel. Grazzi. Thank you. Now on behalf of... Grazzi. Issa annom ta' li cr nati il mikrofonu su Bokras. Grazzi ħafna, President. Annom eh, tal-Konservativi Reformisti Ewropej jiena u koll nishti nesprimi l-apprezzament tana l-poplu Litwan għal sakrifiċi gbar illi għamlu mux biss waqt il-krizi imma eh, tul l-aħħar 24 sena sabiex eh, ħelsu mill-wirt eh, li wirtu mill-Unjoni Sovjetika l-aġġustament u tranzizjoni tal-pajjiżi Baltiċi kien ferm aktar diffiċli minn dak illi kien għaddej fl-Europa ċentrali u tal-Vant jiena Ungeris u forsi tafu illi l-pajjiżi tal-Visegrad eh, kellhom ħajja aktar faċli jew relattivament aktar faċli mhux kollha imma xuħut minnhom. Għalhekk minn din il-perspettiva hija xi ħaġa li tassew wieħed Eh, għandu jifirħilom lill-Litwani mhux biss il litwania imma anki l-żewġ stati Baltiċi l-oħra f'dawn l-aħħar 24 eh, sena aspett wieħed illi eh, ta' min wieħed jisħaq fuqu hija l-arranġament tal-bord tal-Munita Currency Board li huwa limitattiv ħafna l-koll nafu dan meta wieħed iċedi s-sovranità monetarja tiegħu f'mod daqshekk diffiċli Allura ħafna mill-aġġustament jaqa' fuq il-politika ta' dħul dik eh, fiskali eh, u waqsma oħrajn ta' riformi strutturali. F'dan ir-rigward naħseb illi huwa importanti illi nisħu illi il-fatt illi Eh, dan il-bord tal-monita, dan l-arranġament stajna stajtu zommuħ għal periodu twil ta' żmien mingħajr intoppi wa hija kisba kbira ħafna li eh, imur lil-lin mill-ruċ eh, mill-kriżi. Din hija lezzjoni importanti għad żona euro kollha kemm il-Litwanja, l-Latvja u l-Estonja kienu qalbina biżejjed biex jamlu zvalutazzjoni interna meta kien hemm bżonna uh, għaliex il-spejjeż tas salarji ma kienux baqgħu sostenibbli u kienu olew uh, wis uh, u ma żammewx pass pass mal-tkabbir tal-produttività qabel il-kriżi. Importanti li wieħed ifakkar Eh, dan għalix pajjiż li irnexxielu jagħmel dan anki qabel ma daħal fiż-żona euro fil-waqt li hemm pajjiżi li mhux qed jirnexxilhom jagħmlu dan dan iż-żona euro, din hija lezzjoni tassew importanti u rrid nifirħilkom għal dan. Issa l-mistoqsija tiegħi hija din u eh, jiena Eh, nifraħ il-Verner għal dak illi kiteb fir rapport tiegħu imma hemm biss paragrafu ċkejken jew inkella anzi sentenza waħda dwar dak illi aħna lo bilanċ estern. Jiġifieri il-konti kurrenti u id-dejn barrani ħaġoħra li tallimna mill kriżi ta' zona euro jali il-konti korrenti huma importanti qabel konna naħsbu li f'unjoni monetarja dina kienet xi ħaġa li ma baqgħetx eżisti dawn il-kontijiet korrenti eh, le kienu sempliċement statistika imma dana mhux minnu qed naraw li llum il-Litwanja bħala riżultat tal-kriżi u l-aġġustament kbar eh, l-aġġustament kbir li għamlet irnexxila eh, taħrab milli ikolla jew deficit fiskali oli u fl-istess ħin deficit ehm, estern oli u koll ġifiri memx eh, deficit doppju jew dejn doppju bħala konsegwenza ta' dan, imma dana jista' dejjem jerġa' ifeċ għalhekk huwa importanti illi deficit tal-konti korrenti huwa baxx anki għaliex il- il deficit mux taqsek u li l-Litwanja għanda bżon eh, iktar investiment u meta jasal dan l-investiment għandu mnejn intom tesperjenzaw iktar deficit fil-konti korrenti jew inkella eh, deterjorament tassu tal-pozizjoni esterna. Kif se tagħmlu? Se dwar dan? Sur Bokrox, inti ħadd kważi il-ħin kollu għal mistoqsijiet għalhekk jiena nixtieq nitlob il-Ministru u l-Gvernatur biex jitkellmu fil-qosor kemm jista' jkun. Jekk ir-rapporter jaċċetta din l-eċezzjoni, il-Presidenza taċċetta. Iva, mela jiena se nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun biex nwieġeb għal din il-mistoqsija mhux tant faċli. Naħseb illi issa aħna edin pozizjoni differenti mill dik li konna fija fl-2008 qabel ma faqqat il-krizi dwar il- ġestjoni ta' bżiza biex najdu l fil-ġejjini, aħna issa għanna uh, eh, approċ makroprudenzjali ġifiri il-Bank ċentrali jista' jirreaġixxi malajr ħafna għal kull bidla fl-ekonomija tagħna b'mod partikolari dawk il-bidliet fis-suq tal-proprjetà eh, immobli. Aħna fil-Litwanja għandna regoli vinkolanti biex nadda għal debt to ratio, loan to debt ratio u debt to income ratio. U il loan amortization requirements. Issa bħalissa dawn huma affarijiet li qed jiġu diskussi fil-Parlament. U aħna se jkollna eh, liġi ġdida li tagħti setat addizzjonali lill-Bank Ċentrali Eh, probabilment fl-ewwel siċċur ta' din is-sena. Ġifier dan kollu se jgħina nevitaw sitwazzjonijiet illi eh, esperjenzajna fl-modi. Grazzi ħafna. Peress li l-Ministru mandu xejn xizit naddu għal grupp tal-ħodor u nat il mikrofon l-Sur Bessit. Grazzi, President merħba lill-Ministru u lill-Gvernatur, merħba lill-pajjiż tagħkom, aħna kontenti ferm li l-affarijiet eh, mixjien tajjeb għalikom li l-kriterji għal sħobija tal-pajjiż tagħkom fiż-żona euro huma pożittivi u li speċjalment intom eh, qegħdin turu rieda politika Eh, biex titħlu f'din iż-żona li miex eh, sottozona ma' superzona fiħdan il-kostruzzjoni Ewropea u li intom din intom tant entuzjasti, tant pozittivi eh, f'mument fejn din il-kwistjoni tal-Ukrajina edha twizen ħafna fuq dan ir-reġun. Jina għandi tlet mistoqsijiet L-ewwel net, l-ewwel waħda torbot ma' dik tal-kollega tiegħi tal-PPE u tal-Liberali fuq id-dipendenza tas-settur bankarju tagħkom eh, fuq il-banek Svediżi u Skandinavi, inti kontat sur, eh, sur governatur illi il-modell eh, ta' kooperazzjoni li intom kelkom ma' supervizur uh, Svediż ma naf ma naħsibx li dan huwa biżejjed biex iserħinna moħna fuq il-fragilità u l-dipendenza il li settur ta' komandu fuq il-banek spedizi u eh, hija kontradizzjoni illi wieħed jissieħeb f'żona eh, eh, fejn il-munita hija l-euro u mbagħad ir-rabta li għandkom mal-banek Svediżi u fil-fatt il iżvezja m'għandix l-euro u eh, forsi tistaw ikolkom sistema li tkun naqra iktar sostenibli u li serħinna moħna iktar. Mbatt il-sistema fiskali ta'kom li hija bbażata fuq il-sistema tal-flat tax, jiġifieri fuq rata uniformi uh, fuq il-tħul, ta' taxxa ta' tħul, sistema li mhux biss Eh, twassal għal inugwaljanzi soċjali imma ma tantx hija sostenibbli meta eh, fuq medda ta' żmien twila eh, fir-rigward tal-bilanċ tal-finanzi pubbliċi intom beħsibkom tiddevolwaw progressivament lejn sistema ta' taxxa progressiva fuq it-tħul. Umbat it-tielet mis-soqsija għalli xintom se titħlu fid żona euro, waħna kontenti dwar dan, imma intom mill-perspettiva ta'kom. Eh, xtaħsbu li huma eh, l-elementi importanti ta' din il-żona x'tib ta' governanza f'din il-żona ndħafu li d-dibattitu għaddej fuq din il-kwistjoni, intom taqblu li kunem budget speċifiku għad-żona euro, taqblu li kunem mekkanizmi ta' mutualizzazzjoni gradwali ta' den sovran. Grazzi. Ministru. Grazzi għal dawk il-mistoqsijiet. Naħseb illi il-mistoqsija tijak fuq il-relazzjoni tal-relazzjonijiet mal-Svezja tas settur bankarju l-gvernatur issa dwar il-rati tat-taxxa aħna għanna din ir-rata uniformi ta' taxxa fuq id-dħul u lila teżisti għal żmien twil u aħna kellna ħafna diskussjonijiet politiċi dwar possibilità li nbidluha. Fl-istess ħin waħda mill-affarijiet li aħna nħossu li hemm bżonn li nbidluha hija il-rata tal-taxxa ftit iktar olja minn normal fuq l-ispejjeż tax-xogħol. Naħseb eh, li għal ġejjin nistgħu eh, nimmaġinaw illi aħna eh, ikonna tassazzjoni progressiva għaliex għanna dħul mhux taxxabli għal eh, ħaddiema kollha imma sistema iktar progressiva tista' tiddaħħal mhux permezz tal-żieda tal-taxxa fuq dawk li jaqalaw ħafna imma billi innaqsu il-taxxa fuq dawk li ma tantx għandhom dħul li aħna qed eh, provajna namlu pass il-qoddim dis-sena aħna u lejna it-dħul mhux taxxabli li fil-Litwanja jiddependi t-tħul fuq it-tħul tiegħek biss, jiġifier din hija formula mhux eh, ammont fiss. U dan jippermetti li dawk li jaqlaw salarju eh, ta' 1.5 ta' salarju medju Għalġifiri aħna għanna skema progressiva minnajr rata progressiva imma ir-rati progressivi huma fuq l-agenda politika tagħna. Jiġifieri għad baqa eh, xnaqtfu biex naslu hemmhekk ukoll issa dwar il-governanza ta' żona euro jiena qed nara li hemm bżonn minn banda illi aħna nsaħħu din il-gvernanza u nagħmluha iktar effiċjenti u mill-banda l-oħra qed nara li il-passi illi ittieħdu f'dawn l-aħħar snin, mod partikolari bis-six-pack u two-pack, leġislazzjoni li tinkludi kontroll preemptiv ta' abbozzi ta' budgets tal-pajjiżi dawn huma passi fid-direzzjoni tajba. Imma kultant aħna fl-ekofin nibdew naraw li s-sistema ssir tant komplikata illi għallek aħna dawn il-proċeduri rridu nirranġawhom b'tali mod illi eh, jaslu fl-istess punt fl-istess moment ma dana kollu jwassal għal gvernanza aħjar imma biex dan kollu jisir realtà għat baqalna sentejn jew tliet snin oħra, f'sentejn jew tliet snin oħra, aħna naħseb jista' ikollna sistema effiċjenti ħafna ta' kontrolli fiskali fiż-żona euro. Imma mbagħad mod parallel aħna rridu nfittxu idejat u possibilitajiet ġodda biex insaħħu l gvernanza u ntejbuha. Imma dan huwa l-uniku mezz kif aħna nistgħu nimxu l qudiem fil-fema tiegħi issa dwar il- Eh, tħassir ta' dejn jina bħalissa xettiku fuq dan u għal raġuni sempliċi. Aħna kena situazzjoni differenti ħafna fi zona euro fl-2007 meta l-Litwanja mar nexxilix tilħaq din il-mira ma' ċerti pajjiżi issieħbu fil-zona euro u eh, kisbu ħadu eh, irnexxilu jilħu jilħqu Eh, jiksbu ammont ta' flus biex najdu hekk brata irħisa ma din fuq meta ta' żmien twila ma tantx għenithom lill-ekonomiji tagħhom. ma fil-Litwanja aħna ma kenniex dan l ixprun artificiali. Rridu noqodu attenti ħafna fil-mod kif aħna nużaw il-krediti u l-flus eh, self Uh, Naħseb illi aħna tallimna dak li kena nitalmu u aħna lessi illi nġibu ruħna b'mod responsabli ferm. Grazzi, Ministru Gvernatur issa. Iva, jina nishtiq nżid naħseb illi l-ewwel mistoqsija tiegħek torbot iktar mal struttura tal-finanzi tal-Banek Vedizi u s-sussidari tagħhom fil-Litwanja wara il-krizi, wara il-krizi tal-2009 fil-Litwanja, meta aħna kellna tnaqqis enormi fil-GDP, il-modell ta' finanzjar tal-banek svedizi u ta' sussidjarji svedizi fil-Litwanja imbidel b'mod drastiku. Qabel, is-self tal-sussidjarji svedizi kienom finanzjati minn self mill-banek prinċipali. Issa, nużaw model li jippermetti li s-sussidjarji jiddependu iktar fuq depositi domestiċi. Dan ifisser illi lajn ewlenija ta' finanzjament tal-portafoll ta' self għal tkabbir tal-krediti huwa hija għajn domestika. Id-depositi ta' oriġini interna domestika. Din hija l-ikbar bidla li saret fil-sistema bankarja jekk aħna nqablu il-situazzjoni meta kien hemm il-kriżi u eh, s-situazzjoni attwali. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Maletik. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nati merħba lill-Ministru u lill-Gvernatur u l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil ministru a test fil bulletin ta' kull xar tal-uffiċċju tiegħi fejn huwa qasam mana u mal-pubbliku eh, l-esperienzi tiegħu mal-pubbliku fil-Kroazja nifirħulkom għal progressi kollha li għamiltu fil-finanzi eh, pubbliċi u eh, politiki finanzi finanzjarji u l-implementazzjoni ta' riformi strutturali immirati biex jissaxħu s-suq ta' xol. Grazzi għal dan mill-2011 intom eh, esperienzajtu tkabbir u jena ċerta illi intom ser nexilkom titħlu fil-Unjoni Monetarja fl-2015 inti ġejta hawnhekk flimkien mal-Gvernatur u intom tikkumplementaw il-xurxin Eh, bil-mod kif eh, twieġbu l-mistoqsijiet li qed nagħmlulkom dak li jiena nixtieq nkun naf mod speċifiku huwa eh, dwar il-kooperazzjoni fuq livell istituzzjonali bejn il-Ministerju tal-Finanzi u l-Bank Ċentrali fir-rigward tal-politika fiskali u monetarja. Din il-kooperazzjoni taħdem b'mod eh, formali, kemm istituzzjonalment u anki eh, f'termini ta' programm. U anki intom għandkom miżuri konġunti biex tappoġġaw il-finanzjament ta' imprendituri, intom e uh, fl-implementazzjoni u fit-tfassil ta' dawn il-miżuri. Iva, grazzi għal dik il-mistoqsija. Iva kien uh, pjaċir anki għalija eh, biex eh, għalina biex intukom dan il-test, taħna ħdimna mill-rib flimkienu jena ħad gost li intom il-għajtuħ tant mod pozittiv. Issa dwar kooperazzjoni ma, jistax ikunem eh, kooperazzjoni istituzzjonali formali bejn il-gvern u il-ministru tal-finanzi u il-Bank ċentrali tal-pajjiż iva aħna għanna komitat Eh, għal l-introduzzjoni tal-euro u din hija xi ħaġa eċċezzjonali dan il-kumitat jikkonsisti mill-Prim Ministru, Ministru tal-Finanzi u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Eh, aħna mbagħad għandna kooperazzjoni informali tajba ħafna b'mod partikolari dak kollu li jorbot mal-adozzjoni tal-euro imma dwar il-miżuri konġunti għall appoġġ tal-SMEs u affarijiet bħal dawn Din hija kwistjoni ta' politika ekonomika u l-Bank tal-Litwanja, il-Bank Ċentrali, mhux responsabbli għal dan, din hija responsabbli esklusiva tal-Gvern u mhux biss bħala eh, seta' eżekuttiva manki bħala leġislatur bħala l-parlament ġifiri li leġizla aħna għanna namlu il-xol tana u il-Bank ċentrali tal-Litwanja għandu il-mandat tijaw huma eh, mandat, eh, mandati eh, pjuttost stretti li forsi il-gvernaturi stajt kentejn dwarhom. Iva dwar il-kooperazzjoni fuq livell istituzzjonali bejn il-Ministerju tal-Finanzi u l-Bank tal-Litwanja, il-Bank Ċentrali tal-Litwanja għandu status speċifiku, aħna indipendenti mill-gvern u aħna parti mill-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-Ewropa dan huwa status speċjali. Imma fil-kas tagħna, fil-kas tal-Litwanja, il-Bank tal-Litwanja huwa il regolaturi ġifiri l-istituzzjoni eh, supervizorja għal eh, finanzi għas situazzjoni finanzjarja ġifiri f'dak il-sens aħna nikkooperaw ħafna mal-Ministerju tal-Finanzi. Umbat dwar il-politika monetarja palma tafu aħna eh, għanna eh, reġim ta' board tal-Munita, Currency Board mill-1994 dan ifisser li il-Litwanja il litwanja Uh, timporta il-politika monetarja tagħha u aħna ma tantx għandna x'naqsmu mal-Ministeru tal-Finanzi dwar affarijiet oħrajn aħna għedin naħdmu mill-rib ħafna fl-imkien mal ministerju tal-Finanzi fuq il-Konsil eh, Fiskali fuq liġi ġdida bazata fuq il-2-pack u il-6-pack u li se titħol fis-seħ probabilment mill-bidu eh, tas sena d-dihla. Ġifini, ir-rwol tagħna bħala Bank Ċentrali eh, f'dan il-Konsil fiskali Grazzi ħafna Fernatur, issa Sur Salomon. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Ministru, eh, kontent ħafna li inti qiegħed hawnhekk magħna u rrid eh, nisħaq fuq dak li qalu il-kollegi. Eh, Aħna tassew napprezzaw illi inti intom imxejtu eh, f'din it-triq sakemm wasaltu biex eh, titħlu fil-żona euro fl-aħħar fl-2015 nifirħilkom għal xogħol li għamiltu l-mod kif intom irnexxilkom telbu il-kriżi u toħorġu minna. Madana kollina xorta għandi xi dubji rajt iċ-ċifri. Eh, uh, fuq kemmu popolari l-euro fost il-popolazzjoni Litwana. Il-kollega tijaj u kol kien imħasseb dwar dan għaliex apparentament il-maġġoranza ma jridux jaddottaw l-euro. Intoma dejtu minn proċess ta' riforma u eh, il-ċittadini batew minħabba dawn ir-riformi u għalhekk wieħed jista' jimmaġina illi wieħed ċittadini jistgħu jaċċettaw l-adozzjoni tal-Ewro bħala xi ħaġa żgħira meta mqabbel ma dak illi kellhom eh, jaddu minnu qabel, ma dana kollu xorta waħda naraw li l-maġġoranza hija kontra din l-idea. Intom għattu li rritu timmonitorjaw il-prezzijiet u għattu kolli set kampanja favur l-euro, ma l-mistoqsija tmur li l-in minn dan kollu minkejja il-kampanja ta' informazzjoni li intom setniedu il-nies jiddeċidu jekk xi ħaġa xtajbew ħażina skont dak li huma e, iħossu bħala l-effett tagħha fuq butom. Għalhekk x'taħseb illi se jkun fuq medda ta' żmien qasira se jkunu l-effetti pożittivi ta' l-euro fuq iċ-ċittadini. X'se jġiel lil ċittadini tagħkom e, isiru jħobbu l-euro fuq medda ta' żmien qasira. Mbagħad e, it-tieni mistoqsija nifem dak li għat inti dwar il-wor tal-parlament fil-SRM, il-mekanizmu wahdini tal rizoluzzjoni u imma dwar il-kritika li esprima dan il-parlament fuq il-mekanizmi illi għaziltu biex toħolqu dan il-mekkanizmu waħdini ta' rizoluzzjoni, għaztu eh, mekanizmu mekkanizmu intergovernattiv. Issa jena nishtiq illi inti tajdilna kif beħsibkom uh, taġixxu mal-Parlament kenna l-Kompakt Fiskali, l-ISM, l-SRM, dawn il-situazzjonijiet fejn il-Parlament inqabes eh, fejn aħna ma stajniex in-wessa in u nkabru id-demokratizzazzjoni tal-Europa Issa, intom qed titkellmu dwar metodu intergovernativ. Inti se tkun ministru fiż-żona euro. Inti taħseb li mekanizmi ta' teħid ta' deċiżjonijiet se jittieħdu fil u jintużaw fil-ġejjieni u se jkun hemm mekanizmi differenti. Marelli, mistoqsijiet komplikati ħafna. Ovvjament, l-introduzzjoni ta' munita ġdida għandha mnejn iġġib maħħa xi effetti fuq medda ta' żmien qasira li jkunu limitati. Aħna meta nitkellmu dwar l-impatt pożittiv tal-adozzjoni tal-euro fil-Litwanja huwa il-titjib tal-klima l-investiment. Dan ifisser illi ġa minn issa l-investituri qegħdin isuna bħala jew jibdew isuna bħala eh, pajjiż li se jkun fl-euro mill-ewwel ta' jannar tal-2015. Għada ma teħdiċ deċiżjoni finali jew formali. Jiġifieri uh, il-Kommissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew, Ministri tal-Ekofin, eh, kapietu tal-Istatu, tal tal-Gvern, imma intom u koll. Il-Parlament il-ġdijt il li se jkun format fl-Ulju. Imma dan it-titjib fil-klima l-investiment għandu ikun ta' beneficju għal kulħadd fuq medda ta' żmien eh, itwal iva għanna u koll frankar tal-flus u koll, per eżempju, li wieħed ma jħallas il-mizati fuq il-kambju il-rati ta' interessi baxxi il- Eh, dawn l-effetti se jinħassu propju mill-bidu fuq medda qasira ta' żmien żmien seba' snin il-Bank tal-Litwanja kalkola li dan jista' eh, ġibinna madwar 700 eh, miljon euro ta' benefiċċji diretti wara li tiddaħħal l-euro. Bat aħna iva hemm il-benefiċċji imma eh, rridu u koll naqsu xie spejjes li bil-fors se jkonna namlu għon per eżempju biex ntejbu sistemi ehm, ta' teknoloġija, eccetera. Iva, hemm benefiċċji issa kif se jiġġudikawhom iċ-ċittadini ma nafx. L-effetti Eh, immedjati se jkunu eh, interessi iktar baxxi fuq is-self, eh, krediti li ħadu bil-monita nazzjonali u dan u ir-rati tal-interessi se jkunu marbutin mal l-indiċi interna u dana se jkunu diretti mill-ġdid l-Eurobor imma anke l-fatt li wieħed ma jkollux għalfejn joqgħod eh, eh, jitlob eh, ibiddel il-flus biex imur iżur xi pajjiż ieħor fiż-żona euro juża l-istess euro li juża f'pajjiżu. Jien naħseb illi l-ikbar benefiċċji jiġu fuq medda ta' żmien twila. Aħna rridu ninformaw liċ ċittadini biex nipperswadu l-maġġoranza tagħhom jappoġġaw l-euro kif ġara fl-Estonja. Issa 78% ta' ċittadini estonjani huma favur u hawnhekk irid nikkoreġik il-maġġoranza mhijiex kontra hija kritika. Em, maġġoranza li hija kawta la huma favur illi inżommu il-munita li għanna bħalissa u laqqas huma kontra u ma jridu illi il-livell il, il, il, tal-ħajja tagħhom Eh, jitjieb. Ma mhux konvinti li dan jista' jsir bl imma aħna eh, lesti illi nikkonvinċuhom. Issa jiena hawnhekk irrid nisħa illi eh, l-SRM mhux biss fejn intergovernattiv, governativ Eh, il ftajim intergovernattiv għandu ambitu limitat dan irrit ikunem propju biex nisguraw illi il-makinarju sħiħ jaħdem imma il-mekanizmu hija il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni wahdini u dan u rezultat ta' triologu bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament u importanti ħafna għalija illi fid-diskussjonijiet kollha f'dan it-triologu sħiħ dwar regolament tal-SRM huwa marbut mill-qrib ma' diskussjoni u mal-iżviluppi u e, tfassil tal-ftejm intergovernattiv għalhekk jiena naħseb illi il-Parlament huwa involut fil-proċess. Now, Mr. Klint. Grazzi ħafna, Sassur Clint. Grazzi ħafna, ħadd. Niftakar sew l-ewwel żjara tiegħi fil-Litwanja fl-2006 meta kelli l-opportunità niddiskuti mal-professuri u l-istudenti fl-Università ta' Vilnius dwar l-introduzzjoni tal-euro li dak iż-żmien kienet meqjusa bħala xi ħaġa immanenti mill-imsieħba fid-diskussjoni. Dan ma ġarax għaliex minkejja l-fatt li dak iż-żmien il-kriterji kollha kienu tlaħqu il-perspettiva tal-iżvilupp ta' inflazzjoni ma kienx ta' sodisfazzjon għalina u fl-aħħar mill-aħħar der li l-affarijiet ma mxewx kif kellhom jimxu. Dan kien l-iktar minħabba l-prezzijiet tal-enerġija. U l-mistoqsija tiegħi illum hija l-istess bħalma kelli dak iż-żmien. Intom tiddependu bil-bosta fuq l-enerġija, l-importazzjoni speċjalment mir-Russja, nafu x'inhi rabta mal unjoni Ewropea bħalissa niddeċidu l-introduzzjoni ta' sanzjonijiet possibilment kontra r-Russja, ġifri ma tafux jekk ir-Russja jabdux jagħmlu miżuri ta' tpattija biex jirritaljaw x'ser jiġri jekk jiġri hekk. Tistgħu terġgħu tinsibu ruhkom f'sitwazzjoni serja ħafna, f'diffikultà serja ħafna kemm fid-disponibilità tal-enerġija kif ukoll l-iżvilupp tal-prezzijiet. Walek il-mistoqsija tiegħi hija din. Għandkom pjan alternattiva għal din il-problema biex nsejħu lajk tal-enerġija biex tiżguraw li l-adozzjoni tal-euro tagħkom ma tkunx imxekla mill-iżviluppi l-aktar reċenti? It-tieni punt għandu x'jaqsam imbagħad mal-pensjonijiet, il-pagi, is-salarji fis-settur pubbliku. Diġà indikajtu li intom dalwaqt ser tintroduċu xi xorta ta' tassazzjoni progressiva fis-sentejn tlieta li jmiss, kontu pjanajtu li tnaqsu il-livell ta' pensjonijiet u l-pagi ma l-Qorti Suprema Kostituzzjonali, kiena marra f'sow, tajt li hija legali u mhux kostituzzjonali, jiġifieri ma tistgħux tagħmlu dan ix-xogħol. U għalhekk nistaqsi hawnhekk ukoll. L-introjtu addizzjonali li tippruvaw tittamaw li tiddeġeneraw f'xi tip ta' tassa taxxa progressiva ser tibproduċi l-istess l-introjtu li kien ikolkom kieku b'livell balanċat kieku implementajtu dak li oriġinarjament kontu eh, deċidejtu li timplementaw? Grazzi. Is-sur Sazius, mhux biss għandna pjan ta' alternattiva, pjan B, imma qed implementaw bis-saħħa. U kif semmejt fil-introduzzjoni tiegħi għandna pjan li konna terminal ta' LNG operattiv fit-tmim ta' din is-sena. Qed naħdmu fuq rabtiet addizzjonali tal-elettriku mal-Europa tal-Ponent, mal-Polonja, mal-Iżvezja u dawn il-networks kollha, dawn il-passi kollha qegħdin hemm biex nippruvaw neħilsu minn dik id-dipendenza sħiħa minn għajn wieħed ta' enerġija li huwa il-Gazprom bħalissa fil-fatt, imma anke l-importazzjoni tad-dawl tal-elettriku mir-Russja. Naħseb li fuq medda qasira ta' żmien kapaċi iva li nibdew nużaw sorsi alternattivi ta' forniment tal-enerġija, kanali alternattivi ta' forniment tal-enerġija li fih nifsu waħdu diġandu rwol politiku fin negozjati mal-istess Gazprom, kif ukoll mal-fornituri mill-Vant Għalek, et naħsbu dwar dan et narblu situazzjoni għanna strategiji li tiġu kwotati anke fil rapport ta' Werner u naħseb li dan xogħol għandu jaħdem. Issa, fil rigward il-zvalutar intern li diġaġi diskuss mill-kollegi u minna stess hawnhekk. Hawnhekk nishtiq nitkellem dwar il-pensjonijiet għandna deċiżjoni mill-Qorti Kostituzzjonali li din m'għandix tiġi imnaqsa mingħajr ma jkun hemm kumpens xieraq fil-futur. U għandna deċiżjonijiet ulterjuri tal-qorti kostituzzjonali li ħarġu xi ġimgħa jew ġimgħatej inlu fil-fatt fejn qalu li iva ta' bilħaq jeħtieġ li jkun hemm din il-ħtieġa ta' kumpens imma tkun komplementarja mal-kapaċità tal-istat tas-settur pubbliku li jagħmel dan, li jwettaq dan. Jien naħseb illi hija bxara tajba lina, pjuttost għaliex nistaw insolvu dawn l-affarijiet pendenti mod tajjeb, mod ċira, u hekk ħanimxu biex nimxu l-qoddim. Ħanaraw xemm huma l-possibiltajiet għas snin li ġejjin biex insolvu dawn il-kwistjonijiet ta' kumpens u mbagħad nimxu pass wara pass għal periodu itwal ta' żmien ta' bilħaq jekk ikun hemm meħtieġa mbagħad li jkun hemm dawn ix-xorta ta' miżuri fil-futur, anki għal gvernijiet tal-futur, qegħdin nitkellmu dwar futur remot ħafna. Nittamaw li qatt ma jasal fil-fatt minn ħatana. Kil kollega forsi ma jaqbilx miegħi, imma aħna għandna pjuttost prattika dwar dak li jitqis bħala legali u illegali, il-qorti kostituzzjonali tagħna għamlet diskriminazzjoni fil-miżuri fuq il-metodi ta' kif jinqataw il-pagi qasmithom f'dimensjoni legali u illegali. Din il-proporzjoni ta' tnaqqis tal-pagi kienet illegali skont il-qorti kostituzzjonali imma oħrajn jistgħu jsiru b'mod eh, illegali mbagħad imma rridu noqogħdu attenti x'ser jiġri fil-Litwanja. Aħna lesti naraw kif ħajkun dan l-element eh, u naraw kif ħansolvu dan il-kwistjoni fil-futur. Grazzi. Grazzi. Sur Gigol jixtieq jitkellem għaw xi tiħur ieħor jitkellem jagħmel li sinjal imma nkella jikle temmejna dan ir-round. l sur Gigold. Iva, President, merħba u grazzi tal-li Eh, din hawnhekk, deċiżjoni tajba, aħbar tajba l-membri kollha ta' żona euro, ġifri huwa sinjal li l-euro qed jikber, iż-żona euro qed tikber u sinjal importanti għalina l-koll. Ġifieri grazzi ta' dan. Itħassib huwa li xaħġa tal-imoddi issa għalix issa taħt il-tini mekkaniżmu ta' rata tal-kambju u jisqom diġa membru ta' zona euro ħajkolkom il seta ta' kodeċizjoni, mu ser titilfu xej, pero naħseb li mwisqa jiskom qed timxu pass iktar mill-li jmiskom dan ir-rigward. Jekk tistaqsu il-Ġermanja kieku qabel jekk kienx hemm maġġoranza jekk kienux favur jew kontra l-euro kienu kienu kontra u issa favur fil-maġġor parti tagħhom u issa l-affarijiet qishom qegħdin jinbidlu. Ġifri, zommu naqra qabel taġlu. Issa, intkellimt dwar il-supervizjoni komuni tal-banek flimkien mal-kumpat fiskali. Nistiq nisma' minn għandkom dwar l-FTT, taxxa fuq transazzjoniet finanzjarji. Ħajkun hemm kooperazzjoni, hemm ħafna stati membri, li l-esti jimxu lejn dan l-approċ, l-esti timxu lejn din dan l-approċ ta' kooperazzjoni msaħħa Nixtieq nisma' minn għandkom jekk intomx lesti li timxu lejn din il-parti ta' żona euro. Grazzi. Grazzi tal-klim ġentili tiegħek, Iva nifmu illi aħna diġa' parti mid-żona euro mill-2002 fil-fatt inna u anke jekk għanna prassi tajba kif nġibu ruħna tajjeb fi żminijiet diffiċli u rajna x'inhuwa perikolus meta l-affarijiet jimxu żgħar din hija xofa tajba li tallimna. Lezzjoni tajba kienet u nittama li issa tallimna dan. Fir-rigward l-FTT m'għandniex għalissa bidla mill-pożizzjoni uffiċjali tagħna ma kenniex applikazzjoni formali ma minnix applikazzjoni formali biex nissieħbu fil-kooperazzjoni msaħħa bħala approċ Naħseb illi fix-xhur li ġejjin din il-kwistjoni tal-FTT ser tiġi diskussa matul xi laqgħa tal-Ekofin. Rajta fl-aġenda tal-Presidenza Griega jidher li lejn Mejju semmit li ħanitkellmu dwar dan il-punt u mbagħad naraw eżattament x'progress ikun inkiseb fuq din il-kwistjoni. Sa fejna fin il-progress huwa wieħed kajman ferm u il-koll naħseb illi rridu naħsbu kif ħannimxu l-qoddim. Pero ma kienx hemm formali sissa mill-gvern Litwan fuq dan. Grazzi, il-vernatur, ixtieq iżid xi ħaġa, le ngħaddi l-mikrofonu lura li Sur Langen biex jitkellem, ir-rapporter. Iva, mistoqsija li sur Gigol, dinti li isek tista' tieħu sem bit 19 ta' 19 membru ta' zona euro, ma jkun hemm problemi fil-bord ta' governaturi, kieku n-numri jonqsu. Diġa kien hemm dibattitu fil ġermanni dwar dan u naħseb li xira li nimxu hekk. Fir-rapport tiegħi missen nindirizzaw dan il-punt, ġifri misser tfex din il-problema, imma l-Ministru tal-Finanzi tkellem dwar din il-problema, provajna naqsu il-ċifri kemm jista' jkun. hemm min għandu voti iktar minn ħaddieħor, hemm min m'għandux vot, aħna nixtiequ li jkun hemm kulħadd il-possibilità li jkollu l-vot. U rridu naraw il-pass l-affarijiet kif qed jiżvolġu, l-andament kif ser ikun. Il-President intervjeni, ngħaddi l-mikrofonu lill-Ministru tagħmel taqsira l-ewwel il-Gvernatur. Tagħmel inti taqsira warah. Iva President, it-tweġiba tiegħi ħadkun waħda ta' malajr, ħafna. Naħseb li gvernijiet bla vot misser jibqaw bla vot, dan huwa prinċipju importanti li naħseb li ser jaħdem fil-futur ukoll. Naħseb illi nistaw nistannu illi d-deċiżjoni ta' Litwanja għall-adozzjoni fiż-żona tal-euro, ġifieri tidħol fil żona euro, ħadd titqis kont il-progress tal-konverġenza ekonomika u wara il trattament indaqs ta' kull stat membru. Sa fejna bosta mill-deċiżjonijiet ta' Gov, ċe isiru u li jisiru fuq konsens. Grazzi, Il-Ministru tixtieq tagħmel taqsira fl-aħħar. Iva, forsi 20 sekonda minn tiegħi biex nagħmel dan. L-ewwel qed nirringrazzjakom ħafna membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Rappreżentanti tagħna fl ewropa fil fatt l-għola rappreżentanza fl ewropa ġifieri l appoġġ politiku tagħkom huwa importanti ħafna lina. Personalment, Dan huwa importanti, imma anke fuq il-livell politiku, l-appoġġ politiku tagħkom huwa importanti għall-adozzjoni tal-euro minnaħa tal-Litwanja. Dan ħanadduh issa nittamaw li dan tadduh għall-Parlament li jmiss. Meta mbagħad ikollu jivvota fuq din il-kwistjoni naħseb f'Lulju jekk se jeżbal. Jiġifieri kwistjoni taħraq u diffiċli li ser seħ l-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea li l-Parlament jiddeċidi mbagħad ikun hemm mandat ieħor fejn il-Parlament il-ġdid jiddeċidi fuq ser jiġri bil-votazzjoni. Il-membri kollha tal-Parlament Ewropew nittama li jivvutaw puxenza safja li kollox ser jimxi ħarir, nittamaw kollha jrid u bat ikun hemm l-adozzjoni tal-euro tal-Litwanja biex Litwanja tkun it satax il-membru sħiħ taż-żona euro. Nserra fuq l-appoġġ politiku tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru, grazzi l-Gvernatur, nieqfu hawnhekk t sekonda qabel ma naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda biex ngħid il-Ministru. move on, Wester Langen, you are leaving? Naddu għal-punt li jmiss. Werner, itlaq. We move on to next item of the agenda, point 4. The Naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda, l-punt numru 4, it-ħejja tal-abbozz tal-rapport tal-adozzjoni possibli tal-euro mill-Litwanja. Il-rapporter u għassur Langen. Mela, naddilek il-mikrofonu, Werner. Tajja pwis. Grazie ħafna, President. Kenna opportunità biex niddiskutu fl-imkien mal-Ministru tal-Finanzi u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Litwanja, tkellimna dwar bosta kwistjonijiet, għandek għandkom verżjoni għabbosta ta' verżjoni tar-rapport tiegħi bosta lingwi, lest kien ilu lest mill- 3 ta' marzu dan l bosta ta' rapport fih il-punti ewlenin kollha li jenna niddiskutu għabbazi tal rapporti eh, li ħarġu qabel b'approvazzjoni ċara għal adozzjoni imma kwistjonijiet ta' żmien tal-ħin u kwistjonijiet ta' data. U id data definittiva musser tkun lesta qabel Mejju u musser nkun nistgħu nagħtu pożizzjoni definittiva qabel dak iż-żmien. Issa bażi ta' data disponibbli kien hemm diskussjoni bilaterali ma' tnejn min-nies li kellna qabel fil-panel u għabbażi ta' din id-data is-sitwazzjoni ekonomika ser tkompli taqleb għal stabli kull ma jmur. Memx raġuni għalfejn niddubitaw li id-bassir tar-rebbija mux ser jiġi konfermat u nassumu li l-Litwani ħad kompli timxi l-qoddim biex tadotta l-euro. Iżda għanna l-elezzjonijiet fuq l-adba tal-bib tagħna u għalhekk l-aħħar laqgħa tagħna nhar is-7 ta' April irridu nieħdu deċiżjoni u ngħaddu din id-deċiżjoni l-Parlament li jmiss. Din hija diffikultà oġġettiva. Fil-prattika fisser, ifisser li għanna skadenza stretta ħafna għall-emendi. Il-segretarjat qed jipproponi propju din il-ġimgħa bħala skadenza. Jiena stabillejt li hemm appoġġ wiesa fost il-gruppi politiċi biex il-Litwanja tissieħeb fil-euro u l-intenzjoni ġenerali hija li nivvutaw favur. Madana kollu ma nistawx inħaffu wisq u l-proposta tiegħi hija din. Nfasslu emendi għall bosta rapport, naraw jekk għandniex bżonn laqgħa ta' shadow rapporters ġala darba jkollna l-emendi fidejna, forsi jkun meħtieġ dan, forsi le, ma nafux Mbagħad għandi xi punti żgħar li nixtieq nagħmel. Kemm dwar ir-rapport kif ukoll dwar l-introduzzjoni ġenerali tal-euro. L-introduzzjoni ġenerali tal-euro qed tiġi appoġġata, il-kriteri intlaħqu minnaħa tal-Litwanja fit-3 ta' Mejju kien hemm valutazzjoni pożittiva mill-IMF, il-Fond Monetarju Internazzjonali. L-IMF minn tal-inqas fir-rigward id-data mhux qed jiddubita l-adozzjoni possibbli tal-euro mill-Litwanja, il-Litwanja għandha rata ta' inflazzjoni baxxa u wara l-kriżi it tkabbir u r-rati ta' l-impigi qegħdin jitjiebu. L-rata ta' kambju bejn il-litas u l-euro kien stabli u ilu stabli mill-2002 ir-rati tal-imax huma baxxi, il-kriterji ta' Maastricht intlaħqu, m'hemmx zbilanċi makroekonomiċi. Il-Parlament Litwan emenda l leġislazzjoni f'jannar u qed ikompli jagħmel dan. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għalinna dan ftit ilu anke fir rigward l-introduzzjoni prattika tal-euro, ġifieri mixjin fi triq it-tajba skont l-iskeda stabilita. Il-proċedura ta' deficit eċessiv li DP intemmet fil-2013 hemm dipendenza għolja fuq l-enerġija, il-Litwanja għanda pjan biex tnaqqas id-dipendenza tal-enerġija u żżid l-effiċenza tal-enerġija. Fil-paragrafu 12 jina referejt propju għal dan. Il-Kummissjoni qed illi mhumiex żewġ impjanti tal-enerġija ma' żewġ reatturi indipendenti dan huwa minnu nistgħu nbidlu dan terminu kull reatturu għak iktar minn 1000 megawatt dawn reatturi reatturi huma b'saħħithom ferm u jipprovdu provdow l-enerġija r-reġun Baltiku kollu jiena zort dan fir-rebbija tal-2008 bil-Kumitat tal-Industrija, eh, Snjura Harms mill-ħodor kienet preżenti u jiena niftakar ċar f'moħħi l-inġinier Russu li kien fitmun fuq dan ir-reattur x'qal. Kien bidmuħ fajneħ prattikament. U qal li l-Unjoni Ewropea kienet investit 300 miljun euro f'sikurezza għal dan ir-reatur. U ġala darba kien hemm dawn il titjib ta' kundizzjonijiet ta' sikurezza ma kienx hemm iktar problemi iktar twissijiet u dan l-inġinier Russu kienet jilmenta li kellu jalaq dan l-impjant. Mentri ġala darba kienu laħqu eh, livell sodisfaċenti, kollox kienet jaħdem wartu żgħar minħabba li issa kien hemm dawn it-twissijiet u dan is sikurezza kollha, fl-aħħar xorta wahda kellhom jalqu. Dan juri l-problemi li xorta ifeġġu, li xorta domem. U l-fatt illi l-dependenza tal-enerġija tal-Litwanja huwa ola mill-li kien qabel huwa riżultat parzjali ta' din ir-rieda li kien hemm li jalqu dan l-impjant nukleari, ma dan kien din kienet telfa kbira għal reġun Baltiku kollu kemmu fir rigward il-fornament tal-enerġija. Paragrafu 15, ikkwotajna data preliminari m'għandniex l-aħħar ċifri, hemm rata ta' likwidità li qed tmur lura skont l-aħħar ċifri, il-gvernatur qar illum li r-rata ta' likwidità hija stabbli mhijiex 38.3% bħal mandi miktub fid-dokument tiegħi, l-aħħar ċifra hija 41.2% u għalhekk naħseb li nistgħu nieħdu post is declining bil-stable. U għandna l-koll mistoqsijiet dwar l-entużjażmu li hemm minnaħat tal-poplu Ewropew, hemm xettiċiżmu, imma ġala darba jkun hemm il-kampanja ta' tarif fil- fil-rebbija naħseb li mbagħad il-Litwanja ser tkun f'pożizzjoni tajba u kulħadd ikun jaf eżattament x'benefiċċji hemm bl-adozzjoni tal-ewro. Kemm torbothom mal-proġett Ewropew iktar milli mar-Russja u naħseb li dan jgħin biex ikun hemm appoġġ għas hubija fl-euro. Issa, fl-aħħar fuq relazzjoni mar Russja. Il-Litwanja mhux bħal l estonia u l-Latvija għanda popolazzjoni iżgħar ta' Russi etniċi u l-Litwanja fil-fatt tat il-Russija etniċi tagħha ċittadinanza, ġifieri hemm iktar grad oli ta' integrazzjoni hemmhekk meta mqabbel mal-Estonja u l-Latvija. Għal daqstant jiena nissuġġerixxi li nħadnu l-adozzjoni ta' possibbli tal-euro minn Litwanja. Fisem l-Alde Sur Tremosa. Is-Sur Tremosa Nittama li l-istati membri kollha jissieħbu fl-euro, dawk li jissieħbu jimxu fuq il-rwol tal-Litwanja. Li verament qed jimxu ħarir. U nittamaw li jkun hemm proċess malajr tal-adozzjoni possibbli tal-euro mill litwania Mm -hmm. Grazzi sur Langen għax xogħol siwi tiegħek fir-rapport nħossu li kollox miexi ħarir u ħadna pjaċir naħdmu miegħek. Grazzi. Grazzi, fisem il-ħodor is-sur Resit. Merci. Euh, euh, Nusi. Grazzi ħafna. Aħna u koll etna qablu mal analista ta' rapporter, ġifiri li Litwania Issa, waslet verament lesta biex titħol fil żona tal-Euro ġifiri rapporter, ringrazzjaw għax-xogħol ta' l-analiżi li għamel fuq um, verament meta is jekk kienx lesta l-Litwanja um, li qed taqbel mal-konverġenza, mal-kriterji ta' konverġenza, imma xorta tibqa' problema. Um, u inti fl-interventi jekk diġa għamil tal-użjoni ħafna drabi għal dan, ġifiri. Għanna l-impressjoni li jem kriterji ġodda ta' konverġenza meta naqraw rapporti għak ġifiri. Il-problema ta' nukleari eh, irrit jarġa timbeda diskussjoni fuq u fil-Litwanja biex verament il-subja sir motajjeb għalina Ovvjament kwiet joqgħod iqisek kux eh, li lin mill-fatt kux tajjeb jew jew ħażin, imma aħna għalina mandus jaqsam xej ma jekk Litwanja tistax tidħol fiż-żona tal juraw jew le emħabba il-nukleari il, din il-kwistjoni hija waħda ewlenija. Aħna naħsbu fil-fatt li il-kwistjoni tal-enerġija hija waħda importanti li nsibuha fil-Litwanja, ġifiri għal fat li għetiri timur imur għal soluzzjonijiet ta' interkonnessjoni ta' sistemi tal-elettriku biex ikun hemm inqas konsum iktar effiċjenza l-iżvilupp tal renovabli imma biex noqogħdu nieħdu spinta minn dan il-mument meta fejn il-Litwanja se tidħol fil żona tal-Euro noqodu ninsistu għal programm nukleari m'għandux jaqsam xejn fl-opinjoni tagħna. U m'għandux ikun hekk xaħġa li timbuttana. Għalja Klemendi tana edin f'din il-linja li tikonna approċ iktar bilanċjat ta' din il-kwistjoni tal-enerġija. Aħna għalek u l-rapport jagħmel ukoll referenza għal kwistjoni ta' l-immigrazzjoni li qed tolqot b'mod qawwi iż-żgħażagħ għax għandna 500 elf iż-żagħżugħ telqu minn dan il-pajjiż fl-aħħar snin Iva għalek għal sħubija tal-Litwanja imma le għal fat li nżidu kriteru iħor iġifiri li nerġaw nassoċjaw il-dibattitu dwar nukleari f'dan il-pajis. Grazie ħafna. Iva, sur padarsa, għandi xaħġa xnejt jina diġa spiegħajt il-pozizjoni tijaj u anke dik tal-grupp tiegħi. Meta għamilt il-mistoqsija lill-Ministru aħna qed naqblu mar-rapport. Il-Ministru spjega il-pożizzjoni tal-Litwanja dwar l-enerġija edin jaħdmu fuq l-importazzjoni ta' renovabli, il-terminal tal-LNG, edin ifittxu soluzzjonijiet oħra il-komunità tar-Russi nafu li fil-Litwanja hemm inqas Russi meta nqablu mal-Estonja mal-Latvja. Tajjeb wis jgħid il-President ir-rapporter issa. Jiena naħseb li il-kollega tal-grupp tal-ħodor ma fem xej. Ma femnix, jla jiena u laqas fil-rapport ma nsibu li il-Litwanja ma tistax tissieħeb ma' zona tal-Euro jekk imħabba il-problema tal-enerġija nukleari dak biss li jgħid ir-rapport huwa li il-fatt li inalqu żewġ reatturi nukleari mhux xi ħaġa li wieħed jista' ma jagħtix kasa. Għax dan se jġib se jirrendi iktar dependent il dan il-pajis għal gas naturali. Għalek, il-reġjun irrit l-autoritajiet irrit um, jaraw kif jamlu tajjeb għal fat li memx il-nukleari ma nistax inħallik eh, tgħid li trid għax l-Unjoni Ewropea trid terfa' responsabilità għal din is-sitwazzjoni għalhekk kien għandi l-paragraf numru 12 fir-rapport. Issa fuq iż-żgħażagħ għandni kemm tajt qatajn oħra il-figuri għal eh, l-ewwel tlet xhur tas-sena ta' din is-sena tal-2014 skont jiġifieri l-istatistika tal-Unjoni Ewropea. Il-Litwanja il il litwanja insibuha minn ta' qudiem net. Inkwantu għall-edukazzjoni. Erba' eh, erba u design punt 5% u 2 u design fil-mija tal-irġiel eh, ikunu l-estow l-edukazzjoni kollha. Dawk iż-żazax liktar li jkunu leħqu livell u li ta' edukazzjoni fi żmien ta' kriżi ovvjament kienu liktar li kellhom eh, l-inċentiva li jitilqu minn dan il-pajjiż imma palma ġara pajjiżi tal-Baltik oħra, jiena perswas li meta situazzjoni ekonomika tmur għall-aħjar, dawn iż-żgħażagħ jerġgħu lura pajjiżhom. Jiena naħseb li din hija sitwazzjoni ta' tranzizzjoni, fenomen ta' tranzizzjoni. Grazzi ħafna, Werner. Mela l-emendi jintlaqgħu sa' l-20 ta' Marzu, Umbat daw jiġu konsidrati fil-7 april, il-vot fil-kubitat tal-ikon fil-7 april u għala raġunit ovvi fil-plenarja anzi, il-vot fil-plenarja ma nistawx niprevedduħ. Mela, e, dialogu ekonomiku mal-Ministru tal-Ministru e, e, tal-Finanzi ta' Franza er, darboħra erġajna posponija għarraba darba u għalek il-laqatana tintemmaw il-lum. Le? Nerġaw nil-taqaw għada fid-disa ta' fil-ħodu u se nitkellmu fuq il-Kroazja. U anki ġifiri, is-subija ta' Kroazja mal-Konvenzjoni ta' 23 tal-Ilju tal-1990 dwar it-taxxa doppja u l-aġustament tal lieta ta' assoċjati. Grazzi ħafna niltaqgħu għada.